ċerta pilastri fil-pajizi fil fossom il-Renju Unit, il-Ġermanja u l-Svezja. Fl-2013 il-possibiltajiet eh, ħajkun il-possibilità għal pajizi li jużaw eh, skema ta' top-up taħt l-ewwel pilastru. Hemm ukoll eh, topa partikolari għal Repubblika ta' Ċipru minħabba negozjati li għamilna. Issa riżultat ta' negozjati inata lil kumitat tal-Agrikoltura u r-riżultati issa huma appoġġjati b'mod wiesa nixtieq nirringrazzja lil servizzi tal-Kommissjoni tal-kooperazzjoni tajba tagħha. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil Presidenza Daniża tal-Kunsill u s-Segretarjat tal-Kumitat tal-Agrikoltura. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil membri li ukoll il-membri kollega tiegħi fil-Kumitat tal-Agrikoltura Fil-fatt, eh, napprezzaw kol illi dan il-fajl indirizzajni b'mod imaġġel b'mod tajjeb sabiex nissiguraw li joħorġu l-pagamenti għal din is-sena ta' tranzizzjoni għalhekk jiena nsejjaħ għall appoġġ meta nivvotaw fuq dan il-fajl u nispera illi nkun nistgħu nikkonkludu r-rwol tagħna bħala ko-leġislaturi fuq dan id-dossier sabiex jekk nkun nistgħu nippubblikaw dan nippubblikaw din il-leġiżlazzjoni sabiex il-pagamenti jkun jistgħu jseħħu u jingħataw lil bdiewa f'ħin xieraq. Dak kull ma kellix ngħid, grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. U issa għandhom tal-Kommissjoni eh, l-Kommissarju Ċolos. Mesdames et Messieurs, je suis Etna kuntent nara li l-proposta tal-Kommissjoni l-proċess leġislattiv dwar il-pagament diretti għal-2013 issa waslet fil-aħħar fażi tagħha. Għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja l nett is-Sur Kapula Santos, ir-rapporter, imma anki s-Sur Paolo De Castro, il-President tal-Kumitat Agri, għax verament ħadmu bisħieħ biex jaraw li dan dossier javvanza eh, f'dan il-proċess kellhom irrida wkoll li jaslu għal eh, ftajim mal kunsill mal-ewwel qari. Bekk se nieħdu deċiżjoni ta' malaj. Kif tafu l-Kummissjoni tagħti ħafna importanza għal dan ir-regolament biex ikun hemm l-implementazzjoni tajba tal-pagamenti diretti fl-2013. Għalhekk jiena sodisfatt ħafna li dan id-dokument ta' kompromess qegħdin niddiskutuh illum fil-plenarja biex għadha nivvotaw fuqu matul it-trialogu formali li sar eh, fl-24 ta' Mejju tal-din is-sena ilħanna eh, ftejjin politiku bejn il-Parlament u l-Kunsil dwar il-proposta tal-Kommissjoni dan id-dokument tal-kompromess eh, ikopri wkoll ċertu numru ta' emendi li huma importanti huma bżonjużi neċessarji u l-Kummissjoni qed taqbel magħhom jina eh, naf li ċertu partijiet minn dan il-ftejn politiku ġew wasalna li jom għax qed eh, nitkellmu biss fuq is-sena 2013. Ġifieri mhux se joħloq preċedent eh, għal deċiżjoni li jitridu nieħdu fil-qasam tal-politika agrikola li anki ġifiri fil-riforma tagħha li nispera tiġi adottata dal-waqt. Grazzi. Ton Giovanni Lavia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 il-fat li din il-proċedura leġislattiva issa din edha tinala fl-ewwel qari ġifieri tamalaj ħafna ħaġa tajba. Imma spetu wieħed biss li l-Kumitat tal-Baġġett huwa il-rabta li dawn il-pagamenti diretti fl-2013 b'din il-qafas eh, jidħlu fil-qafas eh, eh, finanzjarju il-sena agrikola se qaf fil-15 ta' Ottubru. Ġifri dawn il-pagamenti diretti se jkun hemm deroga u jaqgħu fil-budget tal-2014. Għalek mux tant sempidlu affarijiet b'dan il-qafas finanzjarju plurianwali, il-matul il-presidenza ta' Danimarka għaddit ix-xogħol eh, fuq dan lill-Presidenza ta' Ċipru. Nisperaw li dan ix xol jista' jitlesta fl aqsar żmien mhux biss imħabba li dan il-pagament jistgħu jsiru fl-2013 imma anki l-implementazzjoni ta' riforma fil-qsar żmien ukoll tkun tista' s grazzi ħafna. Issa. Grazzi sur vija. issa nisimgħu id-deputati għal-gruppi u nibdow bil-onorevoli Nedelċeva. Grazie ħafna, President kollegi l għennet jina nifruħar rapporter għal bicċa xol verament tajba li għamil dan id-dossier jurina ċerti affarijiet. Kwantu għal-Komissjoni Ewropea hija qed tifformula l-politika tal-Unjoni hija l-istituzzjoni li toħroġ bl-ewwel proposta Ġifri, dan huwa importanti għax wara kollox il kummissjoni torċu il-pagamenti għalhekk nitlob il-Kummissjoni li tikkunsidra l-Istati Membri ġodda nispera li fl lanijiet taħħa tkun iktar ambizjuża l komissjoni Għanna bżon kap li tkun iktar ġusta. nixtieq u koll nixbet l-attenzjoni tal-Istati membri għax huma dawk li jarfu eżattament x'inhu huma l-bżonnijiet tal-bdiewa u huma wkoll joħorġu pożizzjoni nazzjonali għalhekk jiena nampellalhom biex jikkoperaw b'mod iktar attiv. Huma importanti ħafna fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni dan kien mhux qegħdin magħna hawnhekk, imma l-pożizzjoni tagħhom hija importanti għalina. Fl-aħħar aħna fil-Parlament Ewropew aħna n-nies li nikkonsidraw l-interessi ta' kulħadd fuq livell orizzontali u anki vertikali. Għalhekk jiena nittama li għal rapporti l-oħra li għanna fuq il-CAP, il-kompromess u l-gwaljanza se jkunu dak eh, li l-ortu fuqhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Senjura Nedelċeva għal IPP. Issa il-kollega Pader għas-Soċjalisti u demokratiċi Għandek minuta, Sinjur. Kollegi, jiena nixtieq ngħid li qed naqbel mal-elementi li qed jipproponi rapporteurs speċjalment l-opportunità li l-istati membri il-ġodda jistaw kolom perjodu ta' tranzizzjoni biex jagħtu din l-assistenza fl-2013. Dan il-pagamenti diretti ovvjament se jgħinu ma jkunx hemm din l-assistenza il-bdiewa fil-Latvja jkunu jirriċivu xi 20% inqas ta' sistajnuna finanzjarja. Għalhekk dan il-kompromess huwa pass l-ewwel pass tajjeb anki li jagura tajjeb għal negozjati għal perjodu ta' għal periodu mill-2014-2020 dan huwa sinjal qawwi għal bdiewa tal-Baltiku li kompromessi tajbin fuq il-CIP nistaw naslu għal-jom kapaċi namlu għom, grazzi. Grazzi għal-grupp tal-Aldi issa issur Sinjura Britta Reimers. Grazzi ħafna, komissarju, kollegi. Jina nisenajdilkom li l-grupp tal-Aldi se jaqbel mal-emendi li tresqu aħna naħsbu l-kompromess li wasanna liħ ġifri biex niskuraw li l-eċezzjonijiet jistaw ikomplu sabiex il-pagamenti ma jiqfux għal bdiewa li ħaġa tajba xo importanti li jkun pożizzjoni ċara fuq dan. Nixtieq ukoll nisħa fuq il-fatt li aħna nilqgħu il-mod kostruttiv kif aħna ħdimna flimkien. Jiena nispera li nistgħu naħdmu f'dan l spirtu fil ġejjini Għax sal-lum riforma agrikola dejjem iltqajna ma' diffikultajiet l-affarijiet veru mxew bil-mod ix-xogħol kien jibes. Naħseb tajjeb li meta naħdmu tajjeb flimkien ir-riżultati għal għajkun jkun veru tajjeb. Grazzi ħafna. Issa jmiss li Sinjura Anna Miranda. Grazzi ħafna, pres President. Eh, is-sur Kapolo Santos, inti verament biss tal-bdiewa defendejtom nispera li se tkompli fuq dawn l-istess passi biex verament ikun hemm riżultati tajbin CAP. Jiena nista' nifhmu nifmu tħassib tal-bdiewa huma jridu jaraw li l-pagamenti diretti ma jiqfux nista' ngħidilkom li f'pajjiżi fil-reġjun tal-Galizja tal-Portugal huwa reġjun agrikolu niproduċu ħafna ħalib imma ninsabu f'għada fejn il-budget huwa frizzat inkwantu għal programmi rurali. Hemm problema il-pagamenti ta' dawn il-pagamenti diretti għalhekk dan ir-regolament fuq il-pagamenti diretti hija proposta li kulħadd qed jaqbel magħha Xija importanti ħafna f'settur agrikolo li qed jgħaddi minn verament żminijiet imwera. U m'hemmx biżejjed appoġġ pubbliku minnaħa wkoll tal-Istati Membri dan is-settur. Għalhekk hawnhekk għandna xi ħaġa li nistgħu nsejħu li hija compulsory modulation għax hija bħala. Naħseb ta' min jiftakar li jekk inti għandek budget żgħir ħafna riforma tal-CAP, dan se jinnaqqas proporzjonalment il-GDP li joħroġ mis-settur agrikolu. Irridu nżommu dan u d meta nkunu qegħdin nagħmlu riforma kollha tas-CAP. Grazzi ħafna. Għal grupp tal-ICR, Is-Surjano Sofski, minuta. Grazzi. President. Jiena, Is-Sur Kaplos Santos nixtieq nirringrazzja għal biċċa xogħol veru tajba li jagħmel bir-rapport li jagħmel fl-2013 ovvjament se jibqalna dawn il-pagamenti diretti u, u nispera li verament l-2013 se tkun l-aħħar sena fejn il-pagamenti diretti se jibqaw asimetriċi kif huma. Xi għaxar snin ilu, anzi kważi, kien hemm għaxar stati membri li issieħbu mal-Unjoni u ċittadini u l-bdiewa f'dawn il-pajjiżi kienu jafu li mhux se jiġu trattati b'mod xira għal perjodu ta' 10 snin, imma li kollox kien se jispiċċa fl-2013 Jiena perswas li x-xogħol tar rapporters tar rapporter l isforzi kollha li u huma verament ta' stoffa huma importanti. Jiena nispera li matul din il-leġislatura nkun nissu niżguraw li wara l-2013 ma jkunx xad baqa diskriminazzjoni f'dawn din il-skema ta' pagamenti diretti. Iva, issa imis, issur Rubiks. Alfred Rubiks, għandek minuta u senjur. Grazzi ħafna, President. Aħna tal-fema li l-finanzjament tal-2013 għandu jiġu ibbażat fuq Solidarità un attistibu Mana gruppa un vela vēlētēji. Dawn ir-referenzi li l-MFF se għandu jikkunsidra dan għandu jisir jekk verament rridu li konna solidarjetà. Il-grupp tiegħi u anki l bdiwa fil ladvja jasbu li l-istess pagament, pagamenti mhumiex biss bżonn jużi biex ikun hemm kondizzjoni tas-suq xir kif suppost imma biex ikun hemm ukoll ġustizzja soċjali. Ir-rapport tas-sur Kapolo Santos huwa tajjeb naqbel mal-Kummissjoni mirdu morru lil lin aħna naħsbu li pagamenti diretti għandhom ikunu 80% tal-pagamenti medji. Mbagħad nistgħu nibdaw nitkellmu fuq dak li huwa il bdiwa fil-Litwanja jirnexilhom jiksbu inqas mill-pagamenti diretti. Din id-diskriminazzjoni, din id-differenzi iridu jieqfu. Palissa il bdiwa mill-Latvija qegħdin iħallu il-post fejn joqogħdu u hemm nies iktar stana minn pajjiżi oħra li qegħdin jixtru l-art fejn qed iħallu dawn il-bdiewa. Fil-irħula m'hemmx iktar nies jgħixu. Is-Sinjura Diana Dodds. Thank you, uh, Mr. President. Uh, Grazzi, President. Għonet jina nirringrazzja r-rapporter għal xogħol li għamel, il-progress kollu fuq dan fuq dawn il-pagamenti diretti fl-2000 u l-2013. Anki jekk wieħed irrid jara għall 2013 u importanti fl-emenda li naraw eżattament ċinuwa l-infiq fl-izvilup rurali. Għal-Renju Unit dan u importanti hemm ċertu commitments ta' pagamenti għal eh, l-fejz il-żoni jinqas iktar zvantaġġati. il transizjoni ta' dawn il-pagamenti għandha tkun mingħajr intoppi u ma jindix ikollha konsekwenza ħażina fuq it-tħul tal-bdiewa, speċjalment minn dak kollu li qed jiġri fis-swieq tad-dinja għalek jiena naqbel ma dakollu kollu li xal u anki r-riżultati kostruttivi. Il-riforma ta' palissa tal-kap wara l-2013 trid ukoll tirrikonoxxi l-fatt l-importanza li għandhom dawn il-pagaretti diretti u tagħti assistenza fil-pilastru numru 2 lil dawk il-bdiewa li jkunu qegħdin e, jipproduċu e, l-ikel li huwa iktar tajjeb nafu għalhekk li aħjar nitfaw l-affarijiet eh, mal-pilastru taħt il-pilastru numru 2 anki meta jkunu eh, bdiwa li qegħdin iħarsu l-ambjent. Jiena naħseb ukoll li rridu nkunu naraw li flemem li MFF ikonna naslu għal budget kif suppost u rridu nikkoreġu l-izbilanċi li fil- fl-attribuzzjonijiet tal-iżvilupp rurali għal pajjiżi bħall unjoni Unit li ma tantx jirċievu flus għalhekk dan l-iżbilanċ hemm bżonn insibulu tarfu. Grazzi. Grazzi. Senjuri, hekk joġobkom żommu mal-ħin. Issa għandna il-kellim li jmiss is-sur Nikolescu. Grazzi. Għandek minuta, Sinjur. Grazzi. President, din il-proposta dwar il-pagamenti diretti tal bdiwa l-2013 qed tagħti l-qafas legali neċessarju e, ġifiri dak li qed il-Kummissjoni u anke mir-rapport koll huwa bilanċjat u japplika tajjeb għal Bulgarija Rumanija. Mawx e, aġġustamenti għax il- sistema gradwali tal-pagamenti diretti għadha ma spiċċaċ laqas mem il-capping u din hija deċiżjoni xirqa. Għalhekk il-Parlament jixtieq jagħmel pass il qudiem għal futur tal-riforma tas-CAP il-passi li jmiss huma aktar sinifikanti huma joffrunna sfida. Dawn ir-rapporti se u ukoll fil-Kumitat tal-Agri fi żmien propizju. Għalissa nista' ngħidilkom li fil-futur irridu nirriflettu flimkien biex noħolqu sistema iktar xir għax Rumanija u l-Bulgarija qegħdin jitroduċu l-pagamenti diretti b'mod gradualment u jridu jagħmlu dan ukoll fl-2014. Grazzi. Is-sanarfos Ulrike Roddu. Issa naddu l-kelma lill signora Nikolescu. Kollegi, palissa għeddin fi protesta riforma għal-PAK u l-Parlament Ewropew f'dan ir-rwol ġdid ta' kol-leġislatur għada se jkun qed japprova l-ewwel test leġislattiv mill pakketta ta' riforma dan huwa tajjeb. Jiena grat ħafna lir-rapporter l-Sur Kapula Santos għax xogħol tajjeb li għamel u xogħol li sar malaj. It-test li għandna qudiemna irid ikun lest sa l-ewwel ta' jannar 2013 biex niżguraw li ma jkunx hemm problema ta' tranzizzjoni mir-regoli attwali għal perjodu ta' riforma ġdida tal-PAK U l-astant huwa importanti li nuquf malajr bejn il-Parlament u l-Kunsill. Il-kontinuità fil-fondi hija fl-interess tal-Stati membri wkoll għal daqstant naħseb li l-introduzzjoni f'waqta ta' dawn ir-regoli għal periodu tal-2013 huwa importanti. test ukoll għand diversi dispożizzjoni oħrajn mill-2012 għal 2013. Nelqaw ukoll soluzzjoni li ġiet dwar il-kwistjoni tal-flus mill-tieni pilastru. Il-kellim li jmiss il-kollega tagħna Alan Smith minuta u nofsek joġbok. Jiena nifraf ħafna li rapporter tagħna enerġetiku ħafna għal din il-biċċa xogħol tajba ħafna li għan qoddimna l-lum huwa inkredibbli kif sab ħin biex jagħmel dejn ma' xogħol kollu li għandu. Din hija biex xogħol tajba ħafna minnaħa tal-Kummissjoni u l-Parlament u għandna daqsxejn ta' ċarrezza issa wkoll għall-bdiewa tagħna għal pagamenti diretti eccetera li se jkomplu għal pak li jmiss. Ma tantx hemm eh, kontroversja eh, eh, l-lejla qoddimna, ma forse taqslulkom infuskom għal fejqedin nitkalmu dwar dan illum, pero ma ninsewx li dan huwa f'ċerti ċirkostanzi huwa kontroversjali wkoll. Hemm stati membri li jixtiequ innaqsu l-pagamenti diretti l-bdiewa. U fil millenti eh, skoċċiża dinja ħaġa importanti ħafna nixtiequ li komplu l pagamenti diretti. Il-Parlament Skoċċiż kien kostruttiv ħafna f'dan l-ambitu u hija ħasra li l-Istati membri bħalissa ma tantx kienu konstruttivi daqsna. Speċjalment dak għandu x'jaqsam mal l-idea ġenerali tal-budget. Nistenna bil-ħerqa li nkompli naħdem miegħek għall-futur tal-qasam agrikolu fl-Ewropa, grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lill kollega tagħna Julie Gerling. Minuta. jina nilqa b'mod partikolari l-appoġġ tal-membri tal-komunità agrikola dak li għandu xaqsamma l-voluntary modulation. Dan il-mekkanizmu huwa meħtieġ biex nindirizzaw il-kwistjoni ta' ta' renjoniet li qiegħda fl-aħħar punt eh, fid-distribuzzjoni ta' tieni pilastru u l-fondi tagħhom. Hemm skemi b'saħħithom ħafna eh, fir-Renju però għall-ewwel dawn ma kinux eh, popolari biżejjed mal-bdiewa. Huwa importanti li ikonna stabilità l perjodu 2013-2014 għal daqstant eh, nirringrazzja l-rapporter ukoll għal darbohra għall approċċ pragmatiku tiegħu. Nistenna bil ħer għal nkompli naħdem miegħu fuq il-pak. Il-kellim li jmiss. Il-kollega tagħna Patrick Leħjarik. Grazzi ħafna. Jena u koll nishtiq nifraħ l-rapporter għax-xogħol tiegħu fuq dan ir-rapport il-proposta ta' tranzizjoni li għanna ta' tagħmel sens aħna nappoġġawha wkoll. Avolja jiena oppost għad-sistema ta' decoupled payments u l-lajnuna fuq surface area Naħseb ħjar nifokaw fuq ix-xogħol u ma nibbażawx ruħna fuq eh, service areas kbar li mbagħad jifavorixxu eh, kumpanija kbar. Naħseb għandna bżonn dibattitu dwar mekkaniżmu biex infasslu prezzijiet bażiċi għal kwantità ta' produzzjoni mal modulazzjoni tal-għajnuna bbażati fuq data ġeografika, bbażati fuq eh, l-impjiegi, l-ambjent, eccetera. Aħna favur ħafna il-budget tal-pak biex dan jintuża l-ġustizja soċjali u l-ambjent kif ukoll biex jappoġġa x-xogħol tal-bdiewa. Grazzi ħafna. Issa nixtieq nistieden lill-kollega tagħna l-Onorevoli Sinclair għal-minuta. Il-kostwenti tagħna tiegħi jikkuntattjawni dwar l-iżvantaġġ li jeżisti fis-settur fil-pak ġenerali fil-pagamenti diretti u koll. Dawn il-pagamenti diretti l-bdiwa jammontaw għal għal tlet kwarti tal-budget ta' CIP. Għal daqstant huwa pjuttost somma inġenti, però il-Gvern Konservattiv Ingliż huwa relottanti li juża uħut minn dawn il-fondi li qegħdin hemmhekk biex jappoġġaw l-bdiewa tagħna fil-fatt qegħdin iżidu il-nuqqas ta' kompetizzjoni billi innaqsu il-pagamenti diretti aktar minn pajjiżi oħrajn. U għalhekk se kun qegħdin nivvotaw kontra aħna. Il-problemi tal-bdiewa ta' pajjiżna jkomplu jiġu aggravati wkoll bil kwestjoni tal-allokazzjoni tal-allokazzjoni tal-fondi tal-tini pilastru. Din id-diskriminazzjoni tittieqaf, rridu aktar kompetizzjoni ġusta u rridu nħarsu il-bdiewa tagħna fir-Renju Unit. Grazzi. L-aħħar kellim il-kollega l-Onorevoli Tabaġi. Kommissarju Ċolos, kollegi, il-rapporteri Rapporter għamel xogħol tajjeb ħafna għamela possibbli li niżguraw li l-pagamenti diretti għall-2013 se jitħallsu fil-ħin u mhux se jitnaqsu fl-ebda pajjiż. Fl-2020 fl-aħħar wasanna fuq il level ta' wasanna fil-livell tal-membri ta' liju oriġinali. Jiena kontent li nara li il-rapporter femxin il-problema. L-2014 se jkun sena problematika l-istati membri l-ġodda għaliex se jkonna naddu s-sistema l-ġdida. Dan tista taraħ f'artiklu 61 kif ukoll diversi idejat preferenzjali nazzjonali li hemm. Il-rapporter rafej kien il-problema żgura li l tata membri l-ġodda ma jkunux zvantagġati. U kummissarju. Grazzi, Sur Tabaġi. Naddu għal-KGDI issa. Il-kollega tagħna George Lyon. Grazzi, President, Kummissarju. Kien bċertu tħassib li rajna meta l-Kummissarju eh, pubblika il-proposti leġislattivi li ħallew barra l-inklużjoni tal-pilastri tal-modulazzjoni volontarja fl-Ingilterra u fl-Iskozja mingħajr l possibilità ta' svilupp rurali, eccetera, il-programmi li għanna se jkollhom problemi finanzjari d-dimom għas-sena 2013. B'xorti tajba, appoġġ qawwi mill-gvernijiet skoċċiżi u Ingliżi fil-konfront tal-Kummissjoni u blajnuna tra kollegi tagħna fil-Parlament Ewropew ukoll. Irnexxielna li nerġgħu ndaħluhom fil-pakkett u dan serħna rasna li renjonit renju Unit u fl-Iskozja issa il-gvern jista' jgħid fejn irrid li jmorru l-pagamenti u jilab bil-fondi wkoll. Nixtieq nirringrazzja li minħadem fuq dan ix-xogħol u nittama li ż-żewġ pakketti leġislattivi li jmiss jimxu ħarir kuf meċa dan ukoll. Grazzi. Issa naddi l-kelma lil kollega Sani. Grazzi ħafna, Sur President, jiena kontent bir-rapport. Nixtieq neħod l-opportunità biex ngħid li fil-perjodu budgetarju li jmiss dan għandu jkun perjodu ta' żvilupp fejn kull stat membru ikun qiegħed jilab bl-istess regoli spiss ġara li tkellimna dwar solidarjetà fil-kontest tal-kriżi. Fis-Slovakkja ngħidu aħna talbu għallajnuna eh, għal pajjiżi oħrajn. Għal daqstant naħseb irridu ikonna sistema aktar ġusta. l-Onorevoli Prendergast. Dil proposta nal-qaħħa bi pjaċir. Għaliex tagħti ċertu ċertezza s-sena finanzjarja li jmiss. Jien għandi xi punti dwar il-kwestjoni tal-pagamenti diretti l-bdiewa mill-2014 il-qoddim laħarġu ħarġu mill-laqat li kellem mal-kostituenti tiegħi f'dawn l mat L-ewwel net fuq il-kwistjoni tal-kapil support naħseb irdu nħarsu lejl bidliet l-rapport u naraw x'jista' jsir. Ehm, għandu jkun aktar flessibilta lil pajjiżi biex jaraw in-natura tas-support x'għandha tkun fuq il-greening u mbagħad nasab ikun importanti li niddiversifikaw ukoll. Palissa l-sistema hija imprattika, speċjalment għal bdiewa żartu ta' daqs medju. Irridu nizgużaw li niżguraw li l-persentaġġi huma tajbin dwar il-konverġenza jiena nilqa s-sistema tal-proposta tal-Kommissjoni naħseb li rridu naħdmu hekk biex niżguraw li fuq livell nazzjonali il-bdiewa ma jkunux medda mill-tibdilit fil-politika. Il-kollega eh, Donorevoli Schreinberg. F'Wales niddependu ħafna fuq il-bidja. Meta is il-problem li hemm fil-qasam il-bdiewa f'Wales u jorbtu ħafna ma dawn il-pagamenti diretti mingħajr is-sussidi il-bdiewa ikollhom jifu minn xogħolhom. Nittamaw li sena id-dieħla sistema t tibqa' mixja sal-riforma tal-pak li jmiss. Għanna nkunu flessibli u miftuħa kolla l-interpretazzjoni reġjonali jekk il-bdiewa tagħna jadattaw regoli ġdida. Ġodda. Il-bdiewa jkunu jistgħu nittamaw jikkuntatjaw l-awtoritajiet rilevanti huma stess. L-Onorevoli Sigelski. dwar il-periodu ta' tranzizzjoni. 2007-2013 wasanna fit minn dan il-periodu pero dan il-rapport se jkun pont bejn issa u l-qafas finanzjarju multianwali jena kontent ħafna dwar l-appoċ ta' aktar minn 5.000 euro għaliex diversi pajjiżi l bdiwa jieħdu inqas pagamenti diretti minnek. Naħseb ikun tajjeb kif kun nistaw nsibu soluzzjoni oħra fl-istess direzzjoni b'mod li kien hemm kompetizzjoni aktar ġusta. Fost 12 il-membri l-ġodda, l-istati membri ġodda u l-istati membri l-antiki. Musib jibqa' jkun hemm l-appoġġ settorjali wara l-periodu tal-2013 il-mod kif il-pagamenti diretti se jsiru wara l-2013 ifisser li xorta se jkun hemm differenzi bejn il-pajjiżi. L-Onorevoli Lezniċek. Grazzi ħafna, President. Jena kontent li rajt li l ħakna kompromess f'dan ir-rigward. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter li sab soluzzjonijiet tajbin ħafna sen nissoktaw bil-modulazzjoni unkun nistaw nappoġġaw il-bdiewa fil-pajjiżi l-antiki tal-Unjoni Ewropea wkoll. Id-diskussjoni urriet li l-pagamenti diretti huma għodda importanti għall appoġġ tal-bdiewa u lejn l-koll. Il-bdiewa jaħdmu għas-suq komuni u dan jagħmluh bi prezzijiet raġonevoli. Nżammu f'moħna li l-bdiewa rridu iħallsu l-istess prezzijiet eh, l-affarijiet li importaw bħal fertilizzanti, eccetera, eh, bħal bħal bdiewa tal-pajjiżi l-antiki ti mux kwistjoni biss ta' l-Stati membri antiki u ġodda. Hemm differenzi bejn il-pajjiżi kollha fl-aħħar mill-aħħar. Il-bdiewa fi Franza għandhom livelli differenti ta' pagament meta qablim ma' dawk tal-Litwanja u l-Polonja. Grazzi ħafna, Sur President. Jina nix u koll nixtieq nirringrazzja r-rapporter. Nixtieq ngħid lil Lewis li Ħugost gost illum għax fil-qoddim jaf ma nkunux daqshekk ġenerużi fil-komplimenti tagħna. Huwa importanti bla dubju li li naħdmu fuq din is-sitwazzjoni għaliex kien tajjeb li l-Parlament jiżgura li nkunu nistgħu inkopru dak li traskurajna fl-modi Jena mranċ indilettant tal-modulazzjoni u dem kon kontrija, pero eh, kemm l-ħtiġa li biex niggarantixxu il-fondi għall-iżvilupp rurali, speċjalment eh, fir-Renju Unit. Aħna ma aħna kontenti bit-tieni pilastru Għal dan qiegħed ixxekkilna minn proġetti tajbin Nittamar li riforma tal-pak u negozjati tal-qafas finanzjarju aħna nirċivu aktar fondi. Però kien xogħol tajjeb, nirringrazzjaw Klus. il kummissjon Merci beaucoup. Grazzi ħafna, President. Jiena verament nħu gost nara u nisma li tanta wappoġġ kważi unanimu għal mod ta' kif wasalna għal kompromess sabiex dan id-dossier jaddi kemm jista' jkun ta' malaj bir-regolament biex nkun nistgħu nagħmlu wkoll dawn il-pagamenti transitorji ma kienem dubju li il-pagamenti ma jisirux fl-2013, imma verament kena bżon dan il-regolament biex nkunu iktar ċari, e, biex il-mezuri ta' tranzizjoni jkunu iktar ċari, kemm għall e, l-istati membri il-ġodda li għandhom sistema mod u li jirċivu kol pagamenti bħala li komplementaw l-oħrajn u dan il-regolament jirregolamenta dawn il-kondizjonijiet u jitċarom imma ukoll il-regolament pal għal ċertu stati membri oħra bħal Renju Unit jippermetti li jkunu jistaw ikomplu b'dawn dan it-tibdil u da fis-sistema tagħhom biex jkunu jistaw ikomplu finanzjaw il-proġetti li jitlu ktar fil-qasam tal-iżvilupp rurali. Intom semmejtu wkoll ix-xogħol li għaddej palissa ġifiri dik ta' riforma tal kap għal żmien tal-baġit li jmiss jiena ovvjament dan ix-xogħol li qed jiġi preparat fil-rapport fil rapport qed insegwi u nispera li naslu eh, biex nistgħu nibdew id-dibattitu formali bejn il-Kunsill u l-Parlament biex verament naslu għal riforma tajba għal politika agrikola komuni li tkun iktar xirqa li jkollha budget li wkoll li jkun jaqbel mal ambizzjonijiet li aħna għandna nħadnu fil-qasam tal-agrikoltura. Grazzi ħafna ir krije. Eh, Il-rapporter għandu l-kelma. Eh, Sir President, nishtiq nirringrazzjak tal-klim ġentil li smajt minn ħadd illum mhux biss mill kummissarju. Huwa sabiħ li tkun qed taħdem fuq rapport fejn imbagħad ikollok l-appoġġ ta' kulħadd. Meta nikkonċentraw kollha fuq l-istess miri tista' ċaqlaq il-muntanji anke fi żmien relattivament qasir Kon għadin nġildu kontra l-ħin, pero konna konċi fuq il ħtijġa li nsolvu dan il-problemi kollha fil-ħin. Ridna nżommu moħna situazzjoni differenti f'pajjiżi differenti u kull ma nista' ngħid grazzi tal-ispirtu kostruttiv li fih ħdimna. Ħdimna tajjeb ħafna feħdan il-Kumitat eh, tal-Agrikoltura, f'ħdan il-Parlament ukoll, però ħdimna wkoll mal-Kunsill u l-Kummissjoni. Għal snant nittama li nistgħu nkomplu nċalqu l-affarijiet fid-direzzjoni u fil-mod tajjeb investa tal-riforma l-ġdida tal-PAK. Bekk ikonna riżultati pożittivi u meta nitkellem fuq riżultati pożittivi infisser riżultati tajbin għal bdiwa Ewropej. Grazzi li relatur, Aziz kollegi, l-essejna dibattitu tagħna u ħanivutaw għada fin-nofsija.